Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Mela kollegi ja nkomplu l-ħidma tagħna. Qabel ma ngħaddu eh, għall-aġenda tal-lum wara nofsinhar u nkomplu bil-votazzjonijiet. Jiena nixtieq li r-rapporter tagħna jkollu l-opportunità li jala diskussjoni li kellna dal-ħodu fuq l-MFF, il-qafas finanzjarju multianwali u rapport fuqu. Sadan it-tant aħna rajna l-aħħar verżjoni tal-konklużjonijiet, la bossa konklużjonijiet tal-Kunsill, U ovvjament dan kollu ħajevolvi fil-ġranet li ġejjin. Hemm paragrafu fil-paragrafu 13 fil-verżjoni ta' palissa ħanaqraħ ilkom bl-Ingliż. Objective. Lan huwa li nimxu lejn affas budgetarju integrat. F'dan il-kuntest, mekkanizmi biex nevitaw eh, sviluppi budgetarji mhux sostenibbli kif ukoll mekkanizmi għal solidarjetà fiskali, per eżempju, permezz ta' kapaċità fiskali kif suppost għandhom jiġu eżaminati. Dawn il-mekkanizmi għandhom ikunu speċifiċi għaż-żona euro u għalhekk dawn ma jiġux koperti mill-MFF. Tfisser xi tfisser din iżda dan huwa tekst E, li ħareġ bħalissa li għanna f'dejna. Iva, jina ħanet kena fil-qosor, fi tmim ta' dibattitu, il-president tagħna tkellem verakwenza kbira fuq is-suġġett tal rizorsi propri, trattati u il-budget taż-żona euro. L-evalwazzjoni straordinarja tiegħu hija waħda naqbel magħha kompletament. Bħalma smajna, effettivament irridu nkunu lesti għal kwalunkwe ħaġa. Illum ma ninsabux f'pożizzjoni li inqablu l-istrateġiji. Iżda se jkonna inwiġbu għal dawn il-kwistjonijiet kollha issa iżjed tard, kemm fil-kuntest tar-rapport intermedju, l-votazzjoni fil-plenarja, id-dibattitu li għandu jsir fil-plenarja, jew anka iżjed tard fil-kuntest ta' riżoluzzjoni eh, f'Novembru. Jira għaluli li fil-moment ta' definizzjoni tal-Fond ta' Zvilupp Ewropew kienu saru sforzi sabiex niġġeneraw aktar trasparenza. U dan billi ninkludu l-IDF fil-budget. Lura fl-1957 Jena naħseb li minn l-artiklu 189 ta' trattat kien hemm dispożizzjonijiet ta' solidarjetà eh, ma' dawk il-pajjiżi li għandhom diffikultajiet biex jagħmlu il-ħlasijiet tagħhom. u dan intuża għal ammont ta' 2.68 eku dak iż-żmien. Imma dan kollu eh, spiċċa mm, fi żmien tal-kriżi tal-euro ġi maħsub li l-patt ta' stabilità kien biżejjed. U tliet pajjiżi li mhux qegħdin fl-euro ibbenefikaw minn għajnuna. L-aħħar żviluppi fuq l-istabilizzazzjoni ta' zona euro edin jiġu trattati bħala separati kompletament mill-MFF. Iżjek xi xinis li jaħsbu b'dan il-mod, allura bżon li nżommu għajnejna fuq l-iżviluppi fil-ġejjeni. Jider li l-affarijiet qegħdin jirqerbu taħt fuq. Issa dwar l-ammont ta' 60 biljun euro tal-ewwel bailout, aħna f'din il-Kamra inkludejna PM fil-budget u dan ġi appoġġat mill-Kunsil fin-negozjati dwar il-budget. Jiena naħseb li fil-gruppi politiċi mhux biss hawnhekk fil-Kumitat tal-Budget għandna naraw din il-kwistjoni ta' kif għandna nittrattaw din il-kwistjoni. f'artiklu fil-fatt 175 aħna qegħdin insistu fuq l-unità tal-budget f'postijiet oħra wkoll. Iżda fl-aħħar mill-aħħar ħajkonna niddeċidu jekk dan huwiex biżejjed meta l-avvenimenti jidru li jkunu qegħdin jieħdu ċertu momentum eh, tagħhom stess. Forse ħajkonna bżonn nanticipaw l-affarijiet billi noħol u kategorija tagħna stess e, biex nitratt fil-budget biex nitrattaw ma' kwistjonijiet li għandhom x'jaqsu ma' l-euro. U minix ħanoqgħod insemmi iż-żona euro. Jina kieku najt e, eh, kwistjonijiet marbuta mal-euro sabiex l-affarijiet għom naqra miftuħa b'dan il-mod. Ma nafx din tistax tkun possibilità jiena nixtieq nkun naf il-kollegi l-oħra x'jaħsbu dwar dan. Iżda aħna ħajkonna ħin biex niddiskutu eh, dawn il-punti kollha sabiex nevitaw li konna xi sorpriżi korru ħeżjed tard. Jena verament grata l suġġerimenti kostruttivi kollha li sarum fid-dibattitu ta' dal-ħodu. Ivalo u jiena id-diskutejna xi uħut minn dawn il-punti anka waqt li kell tal-ofsinar. U jute ħadd minna ma jista' jirreżistik għalhekk forsi bħala kompromess aħna nilqgħu l-sqarja konġunta ta' Lulju tal-2012 bħala pass importanti fid-direzzjoni tajba. Imbagħad inkunu nistgħu inżommu il-pakkett kollu kemmu eh, flimkien. fuq politika tal-klima Kollegi ħarsu lej l-istampa ġenerali għaliex qegħdin nitkellmu wkoll dwar politika industrijali. U jiena naħseb li din għandha tkun soluzzjoni viabli għal kulħadd. Issa dwar politika tal-agrikoltura u l-lingwaġġ li hemm f'dik, jiena verament favur li inżommu il-lingwaġġ li ħareġ mill-Kumitat Xor. Ma nixtieqx li nifta xi ħaġa ta' xi kwistjoni taħraq għawek. Nżommu dan l-lingwaċ biex nalqu il vojt eżistenti, eccetera. Aħna eh, naħsbu li aħjar li niktbu eh, li innaqsu id-distak. U fuq dan l-istess punt, naħsbu li jekk inħaltu l-ewwel u t-tieni pilastru din xi ħaġa li l iridu ninkwitaw fuqha. Aħna l-koll għandna l-isfondi reġjonali tagħna u aħna ħadna il-lingwaġġ mir-rapport fuq l-inizjattiva propja. Bażikament din ġejja minn meta din il-kamra kienet qed tagħmel plenarja. U jekk aħna nitkellmu biss fuq l-ewwel pilastru, nispiċċaw ninsew li jew ikollok pagamenti għolja ta' għabazi tal-letteri tal eh, jew taħt pilastru wieħed jew taħt pilastru tnej, mhux tnej f'daqqa iżda. Għalhekk jekk id-dibattitu huwa fuq il-budget ma nistawx ma naqblux fuq il-ferat il ferat tal pagamenti dwar il-programmi l-oħra, l-greening, per eżempju, hemm ħafna affarijiet li nistgħu nitkellmu fuqhom. Iżda dak li huma l-pagamenti u l-flussi tal pagamenti, naħseb li aħjar noqdu naqra kalmi u naħsbu sew. Il-lingwax jeżisti fil-rapport intermedju jatina l-possibilità li nimxu l-qoddim meta aħna naraw ċertu ċaqliq fil-kumitati. Issa biex inkunu nistaw nieħdu deċiżjoni fuq ċertu affarijiet fejn il-kumitati permanenti għadu ma ħadux deċiżjoni hija xi ħaġa prematura. U il-kumitat il kumitat tal budget ikun qed immur lilin mill-mandat tiegħu għalhekk irridu inżommu naqra lura. U l-punt ta' sur naraħa li nifokaw fuq reġuni inqas sviluppati. Din tista' titlob tispiċċa twassal għal talba għal votazzjoni maqsuma u jiddependi eh, minn kif inkomplu fuq dan. Għalhekk jekk il-kollegi jaħsbu li il-kompromessi ma jkoprux l-emendi tagħhom, Sur President, jina naħseb li ħajkonna nivvotaw memx għalfej konna xi dibattitu twil dwar jekk xi ħaġa hix koperta, koperta ħafna, koperta ftit jew xejn. Jiena naħseb li il-kompromessi huma bażi soda. U d-dibattitu ta' dalodu rina ammont u li ta' konsens. Jiena naf li hemm ċertu lingwaġġ li forsi ma joġobx lil kulħadd, jew forsi ma joġobx ċertu individwi. Naf li hemm xi nies li ma toġobhomx il-25%. U ftit minn dan ġejja li li nirrabja wkoll. Iżda jina naħseb li l-kollegi għandu bżon jassiguraw li ma jispiċċawx eh, ifallu kollox sempliciment għanix hemm kelma waħda fin-nofs li ma toġobomx. Grazzi ħafna Rainer għal eh, dan l-erf. Ivajlu koll għandu l-istess erf. Rizzi ħaġa? Jidher li le. Grazzi ħafna. Għalhekk nistgħu nagħlqu d-dibattitu u votaw għada fuq dawn l-emendi. Fuq dawn il-kompromessi u jina nifem li sal-axħar minuta jista' jkun hemm ċertu kompromessi eh, għal dak li huma l-emendi bil-fom. Issa niġu għal votazzjoni u nkella dibattitu u votazzjoni fuq l-opinjoni li kelli fidejja jiena, grazzi għal koordinaturi. Dinija opinjoni lil Kumitat Ekonomiku fuq l-affarijiet eh, monetarji. Fuq il-ħidma li saret minn President Van Rompuy fisem il-Kunsill Ewropew. Iġviri biex insaħħu l-EMU, l-Unjoni Monetarju Ekonomika u it-titlu huwa lejn Unjoni Monetarja Ekonomika Ġenwina. Jina tlabt il-presidenti il tal-konferenza ta' komitati dwar il-possibilità li il-Kumitat tal-Budget li għati l-opinjoni tiegħu fuq dan. Dan għaliex jiena kontrajt la bozz tal-rapport preliminarju tas Sinja Tyson li kienet jissuċerixxa li il-Kumitat tal-Affarijiet Monetarju Ekonomiċi jieħdu pożizzjoni fuq kwistjonijiet li huma eh, li jaqgħu taħt il-mandat tagħna. U peress li ma tantx kellna ħin ma tlabx proċedura skont ir-regola 50 formali, iżda l-President tal-Kumitat tal-Ekon għal l-Kumitati tagħna wkoll jistgħu jimxu f'dik id-direzzjoni fi spirtu ta' kooperazzjoni. Fil-15 Ottubru Ekon ħajkun qed jivvota fuq il-rapport Tyson waħna lek għazilna li nivvotaw illum, illum wara nofsinar, fuq l-opinjoni tagħna sabiex L-opinjonijiet tagħna jistgħu jiddaħlu wkoll fil-ħidma ta' ekon. Jina forsi eh, naqqas naqqast xi ftit is-suġġerimenti għal emendi biex inkopri biss tliet kwistjonijiet speċifiċi ħafna li jaqgħu taħt il-mandat tagħna. minajr ma nirfsu saqa il-kollegi tal-Komitat Ekon. L-ewel net. Il-prinċipju tal-budget bħala ħaġa waħda. Sħiħa. ir rizorsi finanzjarji għandhom ikunu disponibli biex jikkumplementaw il-mekkanizmi ta' solidarjetà fl-Unjoni jek dan iseħħanna nassiguraw li dawk ir-riżorsi kollha kemm huma jiġu inklużi f'tabella waħda. Għalhekk kwalunkwe kwistjonijiet komunitarji rridu jkunu fil-budget tal-Unjoni. Umbagħad jekk ikun hemm xi ħaġa li lin minn kwistjonijiet komunitarji, jekk ikun hemm xi fondi addizzjonali pereżempju, kemm fuq bażi ta' 27 stat membri u inkella grupp aktar limitat? forsi qed nitkellmu dwar il-mekkaniżmu ta' stabilità Ewropew jew inkella xi mekkaniżmu ta' kooperazzjoni imtejba, dan irrid jiġi deskritt f'dokument li huwa annes mal-Baġit Ewropew sabiex ikonna perspettiva ġenerali. U jiena naħseb li din hija xi ħaġa raġunevoli. L-ewwel nett biex b'dan il-mod inkunu nistgħu nkejlu l-użu effiċenti ta' rizorsi. Kif ukoll, ovvjament, biex nigarantixxu li jkun hemm l-iskrutinju parlamentari fuq il-kontenut tal-politiki differenti. Kif ukoll biex nassiguraw li dawn imorru it-fit ma' xulxin. Għalhekk dawn l-impenji kollha nistgħu inpoġġuhom eh, f'perspettiva fuq il-budget, li tiġi għannessa mal-budget, bħalma ktibt f'paragrafu wieħed. Tieni punt, jekk aħna nixtiequ nlaħmu xi ftit il-semestru Ewropew u il-koordinazzjoni ta' politiki nazzjonali fiskali u il-budget eh, tal-Unjoni Ewropea li bħalissa huwa id-29 budget għandna bżonn ta' odda ta' kontabilità li tippermettilna nikkonsolidaw il-budgets tan 28 stat membru għawek qed nikludi l-Kroazja. Dan l-eżerċizzju fil-konsolidazzjoni ta' kontabilità li huwa punt kompletament tekniku iżda importanti immens għadu qatt ma sar minn meta sar it trattat ta' Maastricht. Aħna semmejnieh fl-emendi fil-mozzjonijiet ta' riżoluzzjonijiet il-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji eh, Warbuna warbunna, ovvjament, iżda ekon mumiex speċjalisti fil-dettalji tal-budget, għalhekk għandu jiġi minna fil-Kumitat tal-Budget li nibdew mixin f'din id-direzzjoni, li nibdew il-ħidma teknika fuq il-kontabilità konsolidata sabiex naraw x'inhuma l-effetti makroekonomiċi. tal-budget ta' 28 stat membru u il-budget tal-Unjoni Ewropea u naraw sena b'sena. Għaliex bħalissa ma nix idea għanna l-budgets, għanna deficits tal-budgets, għanna l-surpluses tal-budgets, għanna budgets kbar, budgets zar. U ma tantx hemm sinifikat. Me ebda skop anzi li naqablu il ħasaħlita ta' politika tal-Unjoni Ewropea ma' dik tal-Istati Uniti għaliex il-budgets ma jistawx jiġu imqabla minnaħa l-oħra tal-Atlantiku. Iġvi din tista' sempliciment tagħtina għodda li tippermettilna niġġudikaw l-impatt ġenerali tal-budget fil-pajizi tagħna kollha għandna definizzjonijiet differenti tal-ispejjeż u l-infiq l-infiq kapitali, l-infiq operazzjonali, dawn mhumiex definiti bl-istess mod fl-istati membri, lanqas bispiss il-deficit tal-budget, per eżempju. It-tielet u l-iżjed idea importanti tfakkar il-bżon li nifirdu in-naħa ta' tħul tal-budget tal-Unjoni Ewropea mill-budgets nazzjonali sabiex l-Unjoni Ewropea jkollha riżorsi tagħha stess. U dinja xi ħaġa li wkoll qed fil-passat. U jekk nieħdu spunt mill-idea li semmi diġà semma diġà l-Parlament Ewropew permezz tar rapport ta' Sinjura Schrottman, Meta l-Parlament qal li sakemm aħna ninsabu f'sitwazzjoni fejn meta nkunu qegħdin nifissaw deficit eh, livell ta' deficit massimu li huwa 3% pereżempju tal-GDP, forsi għanna bżon nsibu xi mod kif nevitaw li nakkużaw eh, ċertu pajjiżi li qegħdin jispiċaw b'deficit kbir meta huma tiħallsu għal budget Ewropew. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn riżorsi tagħha stess m'għandniex nikkastigaw pajjiżi li qegħdin jagħmlu sforz billi nispiċċaw eh, <coughs> neħdulhom il-flus biex inpoġġuhom fil-budget Ewropew Għamilna kien hemm numru ta' proposti jiena mill l-almu tiegħi biex ninkludihom anke dawk li minn minant il-kollega Richard Ashworth. Jidir li li bħalissa jinsab Birmingham. Aw James Ellis għawek. Iżajna naf li il-konservativi għandhom kwistjoni importanti xjaraw l-ura f'pajizom. Iżda u esprima ċertu ideat li huwa ċar li m'għandhomx l-appoġġ tal-maġġoranza ta' dan il-kumitat. Iżda elementi l-oħra li ma kinux minn Richard ikkonsidrajtum. Jina naqbel mal-kontenut tal-emendi minnant Ivalo Kalfin, hemm waħda li ndejjaq niftita għax ma taqax taħt il-mandat tal-Kumitat tal-Budget u issa tirfes fuq il-mandat tal-Ekon. Nitkellem fuq emenda 15 ħansemmi dan għal is-minissa ħalli jekk tiddeċidi li tirtira tista' tagħmel dan. Għaw xi ħaġa oħra u xi kummenti ieħor, Ivajlo. Grazzi, Sur President fuq il-emenda 15 jina kiku nipreferi ninżommuha għalli ġlinja verament fl-ispirtu ta' dak li konna qegħdin niddiskutu li aħna nixtiequ naraw l-istituzzjonijiet Ewropej jiġu voluti fit-teħid ta' deċiżjonijiet u din għandha rabta diretta ma' dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk fil-Kumitat tal-Budget. Dalodu eh, semmejna ċertu xnijat dwar il-budget u għandu xjaqsa ma dak li qegħdin nagħmlu. Jiena naħseb li hemm bżonn li nkunu konsistenti f'din il-pożizzjoni. Għalhekk jiena verament nippreferi u nappella lill kollegi li jappoġġaw l-emenda 15. Mistoqsija waħda. Qed nara li hemm xi emendi oħra fuq il proposta tal-kollega tagħna Sur Torvalds fejn bidilna eh, it-two-pack bis-six-pack rakkomandazzjonijiet. Aħna nafu li it-two-pack għadu mhux realtà. Dan huwa dokument li ġie adottat mill-Parlament u għad m'għandniex il-dokument aħari, Iżda, xorta waħda jena naħseb li għanna messaġġi importanti ħafna fil-pakket, fil-tupak, għalek jena nissuġġerixi li nsemmuhom it-tnej, tupak u six-pack. U mux sempliciment inwaqqaw it-tupak. Intu taqbel? Grazzi, Sur President. Minna ħatija kienet amenda orali teknika u kif għadu kif ġiet prezentata issa nista' ċetta kompletament minna ħatijaj. Tajpis, grazzi. Maċi, zi kummenti mela nistaw naraw il-lista tal-votazzjonijiet fuq paragrafu wieħed għandna emenda disa ta' Ashworth. Awek nissuġġerixxi nihdu votazzjoni maqsuma. L-ewwel parti tal-emenda Fem and guarantees din hija skont il-lingwaġġ tiegħi għalhekk jiena nissuġġerixxi li nkunu favur minnu favur Grazzi daw kontra. Ħadd, astenzjonijiet, ħadd me mela għaddiet. Issa, it-tieni parti dispożizzjoni ta' wara mhumiex eh, skont l-emendi tiegħi għalhekk jiena naħseb li aħjar nivutaw kontra dok favur. 5 u 6. Kontra? Grazzi? Mela, di maddiċ. Is għanna emenda orali. Fil-fatt hija kważi kważi. Le, anzi. Għanna emenda minn għanti sur Torvalds u jina naqbel li imbidlu il-frazi Unjoni Bankarja u niktbu minn flok Roadmap Lane Unjoni ġenwina ekonomika u monetarja xwara kollox dan huwa il-titlu tar-rapport innifsu dawk favur kontra. Jider li jem tnej kontra, astenzjonijiet me għaddit. Emendi 10 u 11, Mr. Ashworth, naħseb nistaw nifutaw għal-jom flimkien aħna kontra. Dak xaħur? Ħamsa kontra? Astenzjonijiet? Mela ma taddix. Emenda 12 tal-Signora Duran. Jina favur, dawk favur? Kontra? Tnej, astenzjonijiet għaddit. Emenda 13 tal-Richard Ashworth eh, li inħassru eh, paragrafu erba' jina kontra dan din l-emenda għax jina ktibtu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 14 ta' Sur Darlon. Dinja kontrija dak favur? Kontra? Grazzi, Assenzjonijiet madiċ. Issa għanna emenda oħra bil-fond ta' Sur Torvalds. Din ħanuħdu għafżawġ partijiet. L-ewel net, di 2-pack u 6-pack l-emenda bil-fom ħat tiġi mibdula minn Evajlo eh, li qed jissuġġerixxi li ninkludu it-2-pack u six-pack flimkien, dawk favur? Grazzi kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Issa mbagħad it-tieni parti din hija żieda fit-tmim tal-paragrafu u nżidu fil-waqt li certament nevitaw ir-riskju li noħolqu preċedent li jista' jwassal għal distorsjoni tal-metodu t'anifikazzjoni li bihom jiġu kalkulati id-deficit strutturali. U jina jidir li li din hija dan huwa dettal li jista' jgħin favur, kontra, wieħed, astensjonijiet mela tgħaddi. ensuite, nous avons donc cet amendement 15 qui va local Mbagħad għanna l-emenda numru 15 eh, illi minn qed prezenta ma jridx tira? Mela. Minu favur kontra? Astenzjonijiet? Waħda? Mela, favur, għaw il-maġġoranza favur, għawek? Ivvajlu qed jirtira l-emenda 16 għalhekk naddu għal emenda oħra orali minn l-Sur Torvalds bil-ftejjem ma' rapporter. Il-Kommissjoni Mela di commission must take into account budgetary consequences of uh, a single supervision mechanism minu favur, minu kontra. Assenzjonijiet għaddiet. Imbagħad għandna l-premessi numru wieħed minn Ashworth li nissuġġerixxi hawnhekk huwa namlu distinzjoni bejn it-tlet partijiet. Ġifieri votazzjoni maqsuma l-ewwel parti ħanżidu speċjalment iż-żona Owro. dan huwa dettal utli jiena favur tiegħu minnu favur minnu kontra Astenzjoniet, mela l-ewwel parti għaddit, it-tieni parti Għedin hawnhekk nirreferu għal mekkaniżmi ta' stabilizzazzjoni. Fit-tekst tiegħi jiena semmejt mekkaniżmu ta' solidarjetà, emma differenza politika hawnhekk. unu favur? kontra astensjonijiet maddiċ din. U t tillet parti għanna funded by members of the euro area. Għawnek għanna dettal u li minu favur, minu kontra, għasensanijiet għaddit. Mela, l-emenda numru 2 tal sarjuzolski ta' taqa naddu għal emendu ħna numru 3 minn l-Honorable Ashworth ta' unek għal-darbohra pala rapporter jina għetni prova inkun konsistenti ma nistax eh, naqbel ma l-ewwel bitċa fejn għandna contributions to the union's budgets min jaqbel ma din jol subaj. Seba. Eh, Mnu kontra? Astenzjonijiet? Mela l-ewwel parti m'għaddiet. It-tieni parti Awnek? Anna amenda orali, premessa ġdida li ħajaqra il-President. Donc c'est insister sur l'insiste de bien distinguer ce qui relève de Mela, din l-emenda li qed taraw miktuba qudiemkom Hawnhekk qed nagħmlu distinzjoni bejn iż-żona tal-ewra u dik le li hija tajba lija minnu favur, minnu kontra. Astenzjonijiet għaddiet. l dan numru erba' jiena naqbel magħha minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda ħamsa minn kalfin orali l-emenda minu favur, minu kontra, assenzjoniet għaddit. l emenda 678 6-7-8 nasib nisaw nivvutaw kolla f'daqqa eh, fuq fu eh, minu favur, minu kontra. Hemm żewġ astenzjonijiet. Dawk it-tlet emendi għaddew. Unbat għanna l-emenda ta' l-Onorevoli Torvalds, għanna emenda ora li tatina premessa ġdida li tin il-rapporter jaqbel maħħadin l-emenda minnu favur għalli subaj, minnu kontra. Mm, astenzjonijiet għaddit. Issa, nistaw nifutaw mod elettroniku fuq l-opinjoni kollha kif fini emendata l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd għandu l-kard miegħu. Hemm xi grupp minnhom għandu wis membri. Il-votazzjoni hija magħluqa. Mela. 30 favur, 2 kontra 4 sensonijiet, nifraħ l-rapporter. Mela, fil-pozizjoni tiegħi bħala chairman. Eh, eh, jina kont kontent eh, biex xolli kelli niprofa nirrispetta l-opinjonijiet tal-membri l-oħra tal komita issa għanna numru ta' votazzjonijiet li ridu jisiru fuq il-Fond ta' Ġustament Globali Ewropew għandi lista. Ma kenniex il-lista tal-votazzjoni dal-għodu issa għanna din il-lista. Għalek eh, għanna issa u dimna. Eh, la għanna lista nistaw nifvotaw. Ma mela, nibdow eh, bil-11 u bil-16 ta' l-Honorable Darden. Mela, nkomplu bil-votazzjoni. L-ewwel uh, rapport huwa dwar it-tok tok. Naqra stramp dan it-titlu. Mela. Għanna ħafna emendi fih dan. Mill-Kumitat tal-Impjek. Għanna sitta fil-fat minn dal-komitat. Il-rapporter eh, jaqbel maħħom fil-fat firma fuqhom. Mela, nivvotaw fuqhom daw. Ma nistawx nivvotaw pala blok. Nibdow mill-emenda tnej l-ewwel, minu favur, minu kontra. L-onev fil ħarġa Naħseb ħan niċċekkjaw għadi b'mod elettroniku fuq tini emenda il-votazzjoni hija miftuħa. Għaw xi kollegi illi donnom. Hello il-card eh, imma ma daħlux minn wara l-pawża tal-ikel, il-votazzjoni hija magħluqa issa. 19 favur, 17 kontra lebda astenzjoni għalek eh, imnalla ċekkajni għadin. Għaddi l-emenda numru 3 tess. Il-rapporter huwa favur, minu favur. Minu kontra. Mela, ħanerġaw niverifikaw għadib b'mod elettroniku fuq il-emenda numru 3. Il-votazzjoni sanja miftuħa. għanna 44 kard uh, tal-votazzjoni li d-daħlu, l-votazzjoni maluqa, 14 favur, 22 kontra, mela mandiġ din l-emenda. L-emenda numru 4, il-rapporter huwa favur, minu favur, mlu kontra. Astenzjonijiet, għaddid din. Il-numru 5 sa, il-rapporter huwa favur, minu favur, Minu kontra? Mela, għani verifika għadin. Il-votazzjoni hija miftuħa fuq l-emenda numru 5. Le voti klu? Votazzjoni maluqa? 18 favur, 17 kontra. Mela, l-emenda numru 6. Min huwa Minu kontra? Tnejn kontra? Il-maġġoranza kbira unek mela din għaddid din l-emenda. L-emenda numru 8 minu favur? Minu kontra? Mela, ma di it l-emenda numru 9. Minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. L-emenda 10. Minu favur? Minu kontra? Tminja kontra astenzjonijiet għaddit l-emenda numlu 11 u u 12 nistaw nudom flimkien le, għadin jidu li le. Għandi lista ta' votazzjoni sofistikata mela l-emenda numru 11, la rapport huwa kontra, minnu favur, minnu kontra. Ma Maddiċ din, U naddu għatnax, l-istess awturi, minu favur, Minnu kontra, assenzjonijiet. L-istess maġġoranza kontra. Mela, emenda waħda l-premessi, l-emenda numru wieħed mill-liberali minnu favur. Minu kontra, astenzjonijiet din ukoll m'għaddiċ bl-istess maġġoranza. Mela, vot elettroniku fuq ir-rapport ta' li jismu Tok Tok tal-Honorary Darden votazzjoni malu għassa. 28 favur, 5 kontra żewġ estensjonijiet mela nifirħulu lill-Onorevoli Darden. Għanna rapport iħor għawnek tal-Onorevoli Darden. Zalko fl-Olanda. Hemm xi differenzi fil-elementi. Nistgħu nivutaw eh, fi blok fuq l-emendi eh, li hemm fl-ewwel paġna u l-ewwel waħda. Issa l-PP e ma jridux li nivotaw f'daqqa mela. L-emenda numru 2. Minu favur, rapporter favura, minu kontra, astensjonijiet, Naddit. L-emenda numru 3, minu favur, minu kontra, astensjonijiet, Naddit. L-emenda numru 4, minu favur, c'est pour. bon. oui. Alexander. Je ne comprends pas ces, ces borborigmes. Ma nistax nifhem jgħid il-President. Mela, nivvotaw mot elettroniku fuq l-emenda numru 4. Ma nafx għal fejaw dal-gar fil-kamra. Mela, il-karma jispiega xalfej il-votazzjoni kienet li ħarġit kif ħarġit Mela, 28 persuna votat eh, sissa. Votazzjoni maluqa 14 eh, favur, 20 kontra, mela mandiċ. Jina votajt favur. L-emenda numru 5 li rapporter jaqbel maħħa minnu favur minnu kontra. Assenzjonijiet? Għaddit is-sitta minnu favur minnu kontra. Astenzjonijiet għaddit. Numru 7 minnu favur minnu kontra. Assenzjonijiet għaddit. 8 minnu favur minnu kontra. Tnejn, assenzjonijiet għaddit. Mela, awturi differenti, liberali, din id-darba, l-emenda numru 9, minn favur, kontra. Assenzjonijiet. Din mandiġ, il axra mela. Minu favur, kontra assenzjonijiet. Għaddit. Emenda 11 u 12 nistaw nħduhom daqqa? Iva. Nistaw? Liberali. Le, għedin jgħiduli, mela l-emenda numru 11. Mlu favur? Mlu kontra? Assenzjoniet maddiċ. L-emenda 12? Issa sawturi? il rapport ma jaqbilx, minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet Mandiċ. Emenda wahda, liberali fuq il-premessa, minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet? L-istess maġġoranza kontra din. l votazzjoni b'mod elettroniku issa fuq rapport kollu, l-votazzjoni miftuħa. <clears throat> Votazzjoni maluqa. 28 favur, 5 kontra, 2 astenzjonijiet, għaddit nifirħu l-Honorable Darden. Naddu għal punt 12 li għanna fuq l-agenda tagħna. dan għandu xaqsam ma l-impiegati fil-Peġro u għanna ħafna emendi mill-Kumitat tal-Impjeg. Xortat noħlom li konna xie votazzjoni blok eh, jinaw nistaw. Mela, Nissaw nivotaw f'daqqa fuq it-tnejn, 4, 5 u sitta. U seba, minu favur? Minu kontra? Assenzjonijiet. Għaddit. Tminja. Minu l-level għal-vara. Minu favur. Disa. Minu kontra? Assenzjonijiet. Maddiċ. L-emenda disa. mil tal Rapporter favur. Minu favur. Kontra astenzjonijiet <coughs> Għandit. L-emenda 10. Nistaw nħdu fl-imkien 11? Le, mela l-10. Rapportjar kontra, minu favur, minu kontra. Sess maġġoranza astenzjonijiet ma ddiċ. Il-11 issa minu favur. Minu kontra. Mela. Il-11 maddiċ l-emenda numru 1 tal-premessi minu favur. Minu kontra. Astenzjoniet li maddiċ. Mela, votazzjoni elettronika fuq il-rapport kollu, votazzjoni miftuħa. Mela, rapport tal-onorevoli kotini. Bata sani maluqa. Mela, 25 favur 5 kontra 3 astenzjonijiet nifraħ li l-onorevli Kutini. Għawnek għanna puntiħor ta' dardina. Ma konċ naf li reġanna x-rapportijaw. Mela, rġajna l-ura fl-Olanda, fl-Elderland. U għawnek għanna ħafna MND. mill-Kumitat tal-Impjek, mit tnejn sa tmin jom kollha tal-istess kumitat. Mid-dera ma nistgħux nivvotaw bħala blok, nibdew fuq l-ewwel emenda numru tnejn mela. Il-rapporter huwa favur minn favur kontra. Sensjonijiet għaddit it-tlieta minnu favur minnu kontra. Astenzjoniet għaddit l-erba minnu favur minnu kontra. Astenzjoniet għaddit il-ħamsa minu favur minu kontra essenzjoniet għaddit l-istess maġġoranza is-sitta mela favur kontra assenzjoniet għaddit s seba minu favur minu kontra tlieta kontra assenzjoniet għaddit Tmin jessa minu favur kontra wieħed kontra astenzjonijiet għaddiet. <coughs> Id-disa issa l da disa liberali, rapporti huwa kontra minn favur. Minu kontra astenzjonijiet maddiċ. Id-laxra rapporti huwa favur di minn favur minn kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-11 U 12 nistgħu nivotaw fuqhom le ma nistawx. L-11 mela rapporter ma jaqbilx maħadin minu minnu favur, minnu kontra. stenzjonijiet, maddiċ. It-tnax minnu favur, minnu kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ, maddiċ, Naħseb eh, kienu kien qrib xurxin, mela issa l il-premessa minu favur minu kontra assenzjonijiet maddiċ u l-votazzjoni eh, b'mod elettroniku fuq il-rapport kollu votazzjoni jessa miftuħa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 għadda u wkoll rapport Nandu għal punt 14 il huwa il-punt ta' il-rapport ta' Alvaro. L-punt 14. Unek għanna għalisa Metal fi Spanja. No, no, pas de bullfighting ici. Hein? Alors, Ma nix li tatoru għaw. Għanna emenda tal-Onorevoli Naranjo u Gariga illi l-rapporter ma toġbux din l-emenda. Emenda numru 2 favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Nistaw nieħdu l-emendi l-oħra f'daqqa? L-emendi peress, le, mela l-ora emenda tlieta, rapporter kontra, minnu favur. Kontra, astensjonijiet, ma taddix, emenda erba, rapporter kontra, favur, kontra. Astensjonijiet, ma taddix, l-istess maġġoranza ħamsa. Attendez. Donc c'est l'amendement 4. Hein L'emenda numru 4. Il-rapporter huwa kontra se namlu vot elettroniku, l-votazzjoni miftuħa. U minnem tal-PPA, e, tal-President, jew nivvutaw. Votazzjoni maluqa. 24 favur, 9 kontra. Emenda ħamsa, rapporter huwa kontra, minu favur. Dominik bis et jivvota minu kontra. Ser namlu verifika elettronika. Ma nafx qed jiġri hawnhekk. Imma u feni li qed tagħti istruzzjonijiet differenti skont deputati ma nafx qed jiġri. 12 favur, 21 kontra. Il-ħamsa ma taddix. Issa ngħaddu l-emenda sitta rapporter huwa kontra, minu favur, kontra, astensjonijiet. Maġġoranza favur. Emenda numru 7. 7-8 nistaw neħdu għon flimkien. imkien Iva 7-8 rapporter u għafavorijom, minu favur, kontra. Wieħed nejn, astenzjonijiet. Jaddu, emenda 10 rapporter kontra, minu favur. Kontra. Astenzjonijiet, taddi. Emenda Għal paragrafu 9 emenda 11 rapporter kontra minnu favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. It-tlet emendi Spanjoli illi ġejjin ir-rapporter huwa kontrihom nistgħu nivutawhom nivutaw blokk minnu favur. Kontra. Tminja astensjonijiet u għal dastant jaddu. Emenda numru wieħed l-istess awturi, rapporter kontra, minu favur kontra, l-istess maġġoranza. Dastant din taddi. Votazzjoni aħarija, votazzjoni elettronika. Votaw kieġobkom. Votazzjoni maluqa. 26 favur, 8 kontra, astensjoni wahda. Nifirħu l-rapporter. Voilà. Il a sa revanche. Alors, euh, nous passons à Dominique Riquet, AstraZeneca. Tayeboues, Dominique Riquet, AstraZeneca, Svezia. Emenda numru tlieta ġiet irtirata qed jgħiduli. ser nivutaw imblokkejt il-President. Emenda numru Tnejn. Nu favur. Kontra. Seba kontra. Astensjonijiet. Taddi l-emenda tlieta artirata nadu l-emenda erba' rapporter huwa kontra minnu favur kontra sensjoniet ma taddix emenda ħamsa rapporter huwa favur favur kontra assenzjoniet taddi emenda sitta rapporter kontra minu favur xelluk minu kontra astensjoniet ma taddiċ. emenda seba rapporter favur minu favur kontra Astenzjonijiet. taddi. Emenda tminja. rapporter favur. Minu favur, kontra, astensjonijiet taddi. Emenda disa. l-onorevoli Alvaro. Rapporter wa kontra, minu favur, kontra. Għanna maġoranza, Astenzjonijiet. ma taddix. Emenda għasra. rapporter favur, minu favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 11, rapporter favur, minu favur. Kontra. Seba astensjonijiet. Taddi 12, rapporter kontra, minu favur. Kontra astensjonijiet, ma taddix 13. L-istess awturi, rapporter kontra l-darbohra minu favur. Kontra l-istess maġġoranza. Astensjonijiet ma taddix emenda wieħed, rapporter kontra minu favur kontra Astenzjonijiet? ma taddix votazzjoni finali, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Ivvutaw. Votaw isa. Votazzjoni maluqa. 25 favur, 5 kontra, 4 astensjonijiet. Nifirħu l-onorevoli Rike l-Onorevoli Rike. President Jinterrot. Iva, fadal votazzjoni oħra ta' Dominik Rike imma mhux dwar l-IGF nistgħu sa nivvutaw fi blok. uħut ivvutaw għal bażi ġuridika suppost illi ivvutajt illi għamilna votazzjoni fi blok kull darba jgħid il-President. Dwar i trasferimenti. Jiena nipreferi dan il-metodu ta' votazzjoni. Ejjew nieħdu s-suġġetti skont kif votajna fil-gwar tal-bazi legali, issa diġa votajna dwar il-bazi legali, issa dwar il-trasferimenti. Minnu favur il-trasferimenti tok tok, favur kontra sensjonijiet taddi. Issa l-salko, trasferimenti, rapport darden, minnu favur, kontra, astensjonijiet taddi. Issa trasferimenti tal-Peugeot, favur, kontra, jaddi. Issa trasferiment għal Gilderland minu favur, kontra, astensjonijiet. Jaddi, trasferiment Galizio Metal minu favur, kontra, astensjonijiet jaddi. Issa trasferiment AstraZeneca minnu favur kontra astensjonijiet jaddi. Għalek votajna dwar it-trasferimenti kollha. U issa nistgħu ngħaddu għal rapport ieħor mill-Onorevoli Rike, opinjoni dwar is-Sistema Ewropea ta' Sorveljanza tal-Frontieri. Ser nibdew serje ta' emendi minnaħa ta' rapporter. Nistaw neħduhom flimkien daw l-emendi minnaħa ta' rapporter. Le. Emenda seba' minnu favur. Kontra. astensjonijiet taddi. Emenda 8 minu favur kontra. Irridu namlu verifika unek. Verifika dwar emenda 8. Verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 13 favur, 20 kontra l-ebda astensjoni, it-tminja ma taddix, emenda d-disa ta' rapporter minu favur, kontra. Astensjonijiet ma taddix anke din bl-istess maġġoranza emenda 10 rapporter minu favur, kontra. Astensjonijiet taddi, emenda 11, favur, kontra, astensjonijiet taddi, 12, favur, kontra astensjoniet ma taddix. Menda 18 tal li Hartong mandiġ imniżel hawnhekk l-opinjoni tal-rapporter minu favur. Il-rapporter huwa kontra. Kontra astensjoniet ma taddix 13 il-rapporter huwa favur. Nu favur kontra astensjonijiet taddi dwar il-premessa numru 2. Dwar il-premessa anzi emenda numru 2, rapporter minu favur, kontra, astensjonijiet, taddi emenda 16 u hawk, rapporter u favur, minu favur, kontra, astensjonijiet, taddi 17. Onorevoli Hartong, il-rapporter huwa kontra, minu favur, kontra, Astenzjonijiet ma taddix. fi blok l-oħrajn le ma jriċ l-onorevoli Hartong l-emenda numru 3 ta' rapporter minnu favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda erba' minnu favur kontra astenzjonijiet taddi. Bunanimita. Emenda 5 favur kontra astensjonijiet. Tlieta kontra taddi. Emenda sitta minu favur. Kontra. Tnejn astensjonijiet taddi din ukoll. Issa dwar il-proposta ta' rezoluzzjoni leġislativa emenda numru wieħed tal-rapporter minu favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Emenda 14 jutaħog favur kontra 2 astensjonijiet taddi. Emenda 15 ta' juta għal darbohra rapporter favur minu favur kontra 2 astensjonijiet taddi. Votazzjoni finali issa votazzjoni elettronika, l-votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. 28 favur 4 kontra. Astensjoni waħda. Nifirħu li rapporter Issa għanna tlet rapporti tal-Onorevoli Giovanni Lavia, Ser nibdew bit 18 dwar il-prodotti agrikoli il regolament dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq unika. Ser nibdew bżewġ emendi tar-rapporter fi blok minu favur kontra. Dejna tajjeb jgħid il-President vot elettroniku Votazzjoni miftuħa, ivvutaw, iżis kollegi, jekk jaġobkom. Votazzjoni maluqa, 13 favur, 16 kontra. Lebda astensjoni għal dastant dawn l-emendi ma jaddux. Zewċ emendi ta' Peter Jar, ser neħduhom flimkien ir-rapporter huwa kontrihom minnu favur. Seba minn u kontra. Grazzi astensjonijiet ma jaddux. Emenda Sosa Wagner. Il-rapporter huwa favur, Minnu favur, minu kontra. Astensjonijiet ma taddix. Emenda tlieta ta' rapporter minu favur, kontra. Astensjonijiet ma taddix. Le. Ser namlu verifika. Ser nieħdu vot elettroniku għall-emenda numru tlieta tar-rapporter. Mhux faċli li narak narakom għaliex ma tanċawn. Ma tantx qed tollu jdejkom jgħid il-President ivvutaw jekk jogħġobkom. għaw 36 karta u 31 let jivvutaw 22 favur, 9 kontra. L-emenda 3 taddi. Emenda 10. Sosa Wagner. Il-rapporter u favur, minu favur, minu kontra. Astensjonijiet ma taddix. Emenda 11, l-istess autur, rapporter u favur, minu favur, kontra astensjonijiet taddi. Emenda 12. Din id-darba il-rapporter huwa kontra minnu favur, kontra astensjonijiet għanna unanimità hawnhekk u din l-emenda ma taddix, emenda erba favur kontra astensjonijiet taddi, emenda ħamsa ta' rapporter favur kontra Astenzjonijiet taddi, emenda 13, Suza Wagner, rapporter huwa favur, minu favur, kontra. Ser namlu verifika elettronika għalix il-rizultat mhuwiex daqshekk ċar. Votazzjoni miftuħa dwar emenda 13, ivvutaw jekk jogħġobkom, votazzjoni magħluqa. 16 favur, 15 kontra, lebda astensjoni. Vota sewra simbras, issa emenda 14, ma taddix, emenda 15, favur, kontra, astensjonijiet. Ma taddix emenda 6, ta' rapporter favur, kontra, astensjonijiet, di emenda 16, rapporter wa kontra, no favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. 17 u 18 neħduhom flimkien, Iva, rapporter wa jom. minu favur, kontra. Għetnejt li terba, 5, 6, 7, 8, astensjonijiet, jaddu, Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Ivvutaw hekk joġobkom. Votazzjoni samaluqa. 27 favur, 2 kontra, 0 astensjonijiet. Nifirħu l onorevoli Lavija għal rapport tiegħu issa għandna rapport ieħor tal-onorevoli Lavija dwar il-pagamenti diretti. Il-rapport numru 19 dwar pagamenti diretti lill bdiewa skont skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika tal-agrikoltura komuni. Għanna tlet emendi ta' Soza Wagner, neħdu fl-imkien xaħat joġezzjona, se neħdu fl-imkien. Il-rapporter wa kontri jom minu favur. Elga, minu kontra, kullħat astensjonijiet. Il-gabaqat weħeda miskina. Ma jaddux issa l-emenda 17 rapporti rapporterek jożbok għanna emenda bil-fom, president, għalix meta ħna fassanna il-rapport ma kenniġ dan il-kompromess dwar il-finanzjament tal-CAP li aħna sibnieh permezz mesta rapport interim u aħna edna li ser niblu dan it-test bl-istess test li mbagħad ser indaħlu fir-rapport interim fil-kompromess li għandna hawnhekk u dan huwa l-istess test li aħna votajna fil-plenarja fi fil-kumitat sure. Goran. Grazzi li rapporter għall-emenda bil-fom tiegħu dejjem nistaw naraw jekk ta' bilħa għandix bżonna din. Normalment ma tkunx hemmhekk, imma jekk ser nżommuha għandha jkollha l-istess formulazzjoni bħal dik ta' rapport sur u rapport MFF naqbel mal-rapporter u nistgħu nifutaw favorija. Iva. Et nifhem hawn emenda bil-fom illi ser tadotta il-test tal-rapport interim u din għandha tiddaħħal fl-artikolu l-ġdid l-artikolu 5a. L-istess test imbagħad ser jiddaħħal f'emenda fil-premessa wieħed a ġdida. Ġifiri nistaw nivvutaw dwar dawn it-testi li huma identiċi u naħseb li nistaw neħdu għan flimkien. Minu favur? Minu kontra? Nejn astensjonijiet taddi. Tajjeb wisq. Nistaw għalek nikkonsidraw izbatax bħala votata u naddu 18, emenda 18 Peter Jari, rapporter wa kontra, minu favur. Kontra, astensjonijiet, ma taddix. 19 l-istess autur, rapporter wa favur, minu favur. Kontra, astensjonijiet tad. Ah, du Soza, l Emenda 20 ta' Soza Wagner. Dak favur, kontra, Astenzjonijiet ma taddix. So 21 Peter Jar rapporter kontra favur kontra assenzjonijiet, ma taddix. Emenda 22 rapporter favur dok favur dok kontra Sidonia. Inti għandek opinjoni tijak jgħat il-PPE, dawk favur, amenda 22, il-rapporter wa favur. Kontra? Astenzjonijiet? Tadzi. 23. 23 u 24 flimkien. Iva, le, mela, emenda 23, rapporter kontra, mnu a favur. Tminja. Minu kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 24, rapporter kontra, min huwa favur? Seba. Daw kontra, astenzjonijiet ma taddix. Issa, it-tlieta li jmiss flimkien mir-rapporter le, mela, emenda wieħed, favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 2, favur? Kontra, Sitta. Astenzjonijiet taddi. Tli, emenda tlita, dak favur. Kontra? ċi seba? Astenzjonijiet taddi. Il-lemendi eh, Soza Wagner, nistan ħodon kolla fl-imkien? Rapport tajpwis, ma rapporter kontra. Dak favur ħadd kontra astensjonijiet jidher li sparixxew Sosa Wagner. Mela, emenda erba. Eh, din ġi tirtirata, issa naddu għal 33, Sosa Wagner rapporter kontra, dak favur kontra, astensjonijiet, ma taddix. Emenda ħamsa ta' rapporter favur, dak favur kontra, astensjonijiet taddi, emenda sitta minna ħata rapporter favur kontra tnej kontra astenzjonijiet taddi. darba 30 Peter Jar dak favur kontra astenzjonijiet taddi. da seba ta' rapporter dak favur kontra Naħseb li ħjana nagħmlu verifika. Probabilment hemm maġġoranza favur. Dinja emenda seba mill-ħat tar-rapporter votazzjoni miftuħ. Ivvutaw, ivvutaw. Votez, Voti, voti. ja do deux ki qui pa. votent pas. Le Mela jidher li għaw tnejn minn-nies li jinsabu għek mu mux jivvotaw. Mela votazzjoni magħluqa 18 favur 11 kontra m'hemmx astensjonijiet minn mela emenda seba' tgħaddi. 35 ta' Peter Jar porter favur dak favur? Kontra? Assenzjonijiet taddi. 36 Sosa Wagner, rapporter kontra. Oċaħat kontra? Le, maddiċ. 37 Peter Yard, rapporter kontra, dak favur. Sir Hartong, Signora Triple. Dak kontra? Nem ħafna. Stazzjonijiet ma taddiċ. 38 Sosa Wagner. Kaxħat favur le, ma jidirħat u t-tislaq. Emenda 8 din ġa minnija, din kienet l-emenda bil-fom li minna issa, emenda dissa Peter Jar il-rapporter kontra, dawk favur, kontra, astazzjonijiet ma taddix. Aċra ta' Sosa Wagner, ħatmu interessat, ħarton. Kontra, astazzjonijiet ma taddix. Issa, da tlet, laħar tlet eh, emendi ta' Peter Jar ma' nistax naħdu flimkien, mela, emenda 11, rapporter kontra dak favur. Issa, seba, dawk kontra, seba, dawk kontra. Assenzjoniet ma taddix. Emenda 12, Peter Jar dak favur. Wieħed, kontra. Assenzjoniet ma taddix. Emenda 13, Peter Jar dak favur. Wieħed, Daw kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Issa għamlu l-aħħar votazzjoni fuq votazzjoni elettronika fuq il-dokument kollu kemmu votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni malluqa. Ħamsa 25 favur, tnej kontra, zeċ astensjonijiet din taddi proset lil Giovanni. Issa fadal rapport iħor fuq appoċċa l żvilupp rurali. Kuħat għandu l-lista tal-voti? Mela emenda 15 Peter Jara Porter kontra dawk favur. Kontra? Astensjonijiet ma taddix. 16, Sosa Wagner. Għax ħat favur? Le, ma Du rapporteur, qui est pour? Contre? Abstention rejetée. Favur kontra astensjoniet ma taddix. 17 Sosa Wagner, għaw xaħat interessat fija di, jider li le ma ħajnija. 18 Sosa Wagner, għaw xaħat favur, le ma taddix. 19, l-istess ħaġa, l-20 l-istess ħaġa, Emenda 21. Rapporter huwa favuri għadi. Dawk favur. Daw kontra astensjonijiet ma taddix. 22 ta' Peter Jar, rapporter kontra dawk favur. Daw kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 2 ta' rapporter dawk favur. Kontra astensjonijiet Nipreferi nagħmel verifika. Emenda tnejn. Jider li hawn maġġoranza kontra, iżda ma kontx ċert. Jien is-siesta bħalissa, kuħat isu ħajaqbad jorqot u mhux qed tolli dejkom. Mela. Votazzjoni magħluqa. 11 favur, 16 kontra, Astenzjoni waħda mela emenda tnejn ma tiġi ma tgħaddix. Emenda 23 Sosa Wagner Għaw xaħt favori għadi? Le. 24 Sosa Wagner, għaw xaħt favori għadi? Le. Tlieta mir rapporter dak favur? Kontra? Assenzjonijiet ma taddix. 25 ta' Peter Jar, rapporter kontra, dak favur? Kontra? assenzjonijiet ma taddix. 26 ta' Sosa Wagner, rapporter favur, dawk favur 26, dak kontra, astenzjonijiet ma taddix. 27 ta' Peter Jar, rapporter kontra dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Nistame votazzjoni blok għal emendi erba, 5. Mela, erba għalie, rapporter favur. Eh, favur? kontra, astenzjonijiet ma taddix. Issa, nistanħu 5, 6, 7, 8, 9, 10 f'daqqa, il-rapporter favur, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, taddi. 28 ta' Peter Jar, rapporter kontra, dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 11 rapporter dak favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 29 ta' Peter Jar dak favur. Wieħed hemm favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Issa votazzjoni għan blok għall-emendi għall-premessi ta' Peter Jar dak favur. Nidil ħatmu għa favur. Kontra għas-sezzjonijiet ma taddix mela l-votazzjoni finali fuq l-aħħar rapport ta' Giovanni Lavija. Votazzjoni elettronika. Il-vot PPE u kollu hemm biex jappoġa l-Barbara. Mela votazzjoni għamaluqa. 27 favur, 2 kontra, astensjoni wahda proset lil Giovanni. Illum verament ħadem ħafna u qed jagħti ħafna riżultati tal-ħodu u llum wara nofsinhar. Tajb wisq. Mela nkomplu mixini d-dim. Naddu issa sur Papa Stamkos li jinsab magħna pala Vice President. Dinja opinjoni dwar regolament fu li finanzjar ġestjoni l-monitoraġġ tal pac Nibdew firxa sħiħa, serja sħiħa ta' emendi minna ħata rapporter. Nissa naħdu kollha flimkien? Le. Ma importax. Mela, emenda erba, minu favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Emenda ħamsa, favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Emenda sitta, favur, kontra. Astenzjonijiet, e namlu verifika. Emenda sitta għat najdu issa. Kħati vota ta' kwis nalqu. 20 favur, 11 kontra, menx astenzjonijiet jittaddi. Emenda seba' rapporter favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda 8 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Disa favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 10 favur, kontra, Astensjoniet ma taddix. 11 favur, kontra, Astensjoniet u l-istess maġġoranza ma taddix. 12 favur, kontra, Astensjoniet taddi. Naddaw il-paġna. Xorta waħda ma nistgħux naħduha man blok. Uwejja. Nibqa' sejrin sa tsatax. f'daqqa. Le, Helga Matriċ. Tista' taċċetta? Tajb kwis, mela minn 13 sa 19 kollha ta' rapporter eh, dawk favur, dawk kontra. Assenzjonijiet ta' jaddu. L-emenda 20 hija irtirata u l-istess l-emenda 21. 22 favur kontra. Astensjonijiet tati. 23 rapporter, rapporter ta' rapporter favur kontra. Astensjonijiet tati. Emenda 29 ta' Peter Jar rapporter favur dawk favur kontra. Astenzjonijiet tati. Mela, 30 31 ġew irtirati, 24 ta' rapporter. Favur? Kontra? Astenzjoniet? Namlu verifika. Naħseb li hemm maġġoranza li huma kontra, mela 24. Votazzjoni maluqa? Zbatax favur, 14 er, kontra. Mela, kien ta' min jiċċekkja. 32 hija l-istess, issa 33 ta' Peter Jar, rapporter favur, dak favur, kontra. Astenzjonijiet. Ħana me verifika. Għax ma stajx nara minn fuq. Vot iklu. 16 pour. Votazzjoni maluqa 16 favur, 14 kontra memx astensjonijiet taddi. Emenda 25 ġiet tirata, issa għaddu għal premessi. Nista nħu wieħed ngħid li taqlem. Emenda wieħed ak favur. Kontra astensjonijiet taddi, tnej favur. Kontra astensjonijiet tardi, tlieta favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Issa tnejta Peter Jar, rapporter favur, dawk favur, kontra, verifika elettronika ta' daw iż-żewġ emendi. L-emendi 26 ta' Peter Jar.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 Mela, 28 favur, 2 kontra, sensjoni wahda, ġfiritin l-opinjoni għaddit, proset. Proset lill-Viċi eh, President Papa Stankos. Bien. Alors, je vous propose maintenant de voter le point 25 de Madame Holmeyer. Mela, eja nieħdu 25 issa. Le, Francesca, le, Francesco les. Isim Manuel Ferlanċ, nistaw namlu tijak illum? Mela, l-ewel Monika. Umbat jek ikonna ħin. Francesca, tijak lesta, le? Għat trasferimenti. U minni għaw xalodu. Iġvi trasferimenti huma sempliciment eh, l-istitut taqsimit l-oħra ta' Jose Manuel Fernandes u imbat Monika 25 Mela, grazie ħafna sur President. qed nitkellmu fuq il-bini ta' l-ezma. Di għajmet xi eh, għal aħħar darba għandhom bini f'Pariġi. <coughs> li kien għadu qed jiġi mikri mill-Aġenzija ta' qabel Abel ma daħlet fisseħ il-regolament daħal fisseħ il ir regolament tal-eżma. u ħadd ma talab xej lill-awtorità budġetarja. Para riżultat ta' dan, rapporterijina ma konniex daqshekk kuntenti għaliex konna qegħdin nistaqsu għalfejn il-kunsil xtaqna nefrankaw il-flus waqt li kienet jom fuq il-flus u ċar li esma għandu bżon post. Iza bħalma tafu <laughs> il nofs ta' Parigi mu jiex eżattament l-irħas post li jeżisti fl europa Ob dafür jemand rechtlich verantwortlich ist, ich sag ganz nüchtern mit der Unterschied. Għalek kienem skambju ta' opinjoniet fuq dan Għana tkellimna dwar min huwa responsabli legalment għal dan, bażikament huma kapji ta' stat u gvern permezz tal-filmi tagħhom, film tagħhom. U għalek il-kollegi u jiena binna li dan ma kienx it-tort ta' ezma, ma kienx it-tort ta' direttur bħalissa dak ilu fil-post biss ftit xhur ilanzi u jimanda xtaqsam xejn dan kollu. Dik kiku aħna e, nitilqu l-bini minn taħt idejna, imbagħad ikollna nħallsu il-pena eh, għal kiri li ma kienx imħallas, għal kera li ma kienx imħallsa u li ma nixtiequx nagħmluha. U eżma ippruvat li tikseb il- eh, il-metri kwadri zejda neċessarji biex kun tista takkomoda Il-istaff kollu kemmu għandhom 3096 metru kwadru u għandhom bżon iżjed. Em, xi xaqta dawla li mhux l-ispiża kollha tal-eżma hija finanzjata mill-budget tal-Unjoni Ewropea. L-ispiża tal mill-budget tal-Unjoni Ewropea huwa 982,298 batem l mara u hemm eh, aktar minn żewġ terzi tal-ispiża li jitħallsu mill-organizzazzjoni innifisa. Is-sem tagħna huwa ta' 198,000 aħna ħankunu edin niġlura għal dan il-punt għalix hemm xi problema bl-IBA f'Londra. U għalek, Sur President, jena fassalt opinjoni, provajt naħdem ma' Shadow Rapporters fuq dan il-punt. U jina grazza għal kontribuzzjonijiet tagħhom. Jena xtaqt namen żewġ punti l autorita budgetarja ma ġietx konsultata għal dik li l-impatt fuq il-budget ma kien hemm ebda notifika u mbagħad labna l-istati membri l-kapijiet ta' stat ta' gvern biex iħarsu e, ifittxu għal proprjetà li hija irħas minn ċentru ta' Pariġi hemm ħafna postijiet anka fi Franza stess fejn jistgħu imorru li jiswew ħafna inqas Iżda din ma nistawx inbidluha. U rapporter jien binna li aħna ħankunu kontra din il-vot, għax fl-ħar mill-ħar iżda nivotaw favur leżmu ma nix għazla. Grazzi ħafna, Signora Vertman, grazzi jina għal darboħra fideja huwa li intella kas il-qorti, sfortunatament ma tax isimgħu ċara l sinjura Vertman. Forsi ma jkunx possibbli li ngħidu li aħna ħaniskopru min huwa responsabbli għal dan nistaw niskopru li huwa il-kunsil mbagħad id-direttur ikun responsabbli iżda aħna ma nafux x'inhu ma termini tal-kuntratt u dan. Jista' jagħmel preċedent għax inkella sena wara sena ħan nispiċċaw li konna każ bħal dan fejn jgħidulna li manna ebda qasna għaliex il-kunsil għamel hekk u aħna bil-forsi rridu naqblu jina naħseb li fl-aħħar mill-aħħar xi ħadd irid jħallas u rridu naraw min huwa responsabbli. Grazzi. Grazzi. Is-Sinjura Holmeyer, il-kwistjoni hija maluqa issa eżma wieġbet bisħieħ. Eżma qalet li mem ebda direttur li huwa responsabli għal din id-deċiżjoni għax din id-deċiżjoni ittieħdet mill-kapijiet ta' stat u gvern. Huma ħadu id-deċiżjoni li kienem ftehimiet ma l-Aġenzija ta' qabel fi Franza u l-impenji finanzjarju legali kollha ħaj jittieħdu issa mill-Aġenzija l-ġdida, ġifieri huma 28 u 27 kap ta' stat u gvern li huma responsabbli il-qasam legali għal moċar li mem ebda direttur individuali u direttur ġenerali u responsabli u li ħadd ma aġixxa b'negliġenza, ħadd ma wassal e, biex ġraw dawn l-avvenimenti kienu l kapijiet ta' stat ta' gvern u gvern li ddeċidew li eżma ħatiħu l-impenji legali kollha u anka l-impenji finanzjarju legali mill-aġenzija li kienem qabel. Dinja is-sitwazzjoni li qed faċċa il-direttur tal-aġenzija u imma tista' tagħmel xejn ħlief li tagħmel tajjeb għal dawn l-impenji u fil-fatt irnexxiela li dan il-pis jittaffila xi ftit iżda ma tistax tpoġġa fuq spalle ħaddieħor. Dan ix fl-aħħar mill-aħħar huma l-kapjet ta' statu gvern li huma responsabbli. U jekk aħna nirrifjutu il-kuntratt imbagħad ikonna inħalsu il-pina ġbir tal-kera immedjatament. U ovvjament iva ġi tkun f'Pariġi, nistaw morru ximkien irħas imma mbagħad irridu nħallsu l-pena u l-kera l-ġdida. Jiġifieri kwalunkwe alternativa oħra ħat iswa iżjed flus. Fortunatament, ezma għandha tħul tagħha stess għalek żewġ terzi fil-fatt ħajtħallsu propju mill- eh, mitħul ta' l-Aġenzija nifisa u mhux ħajjoħroġ mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Imbagħad fil-2013 Mela, il-kera iħat tkun fl-2013 miljon 282.000 li minnom irridu nħassu 397.000. Ovvjament, iva naqra rabjati ta' kif ġara dan kollu mux dizastru assolut. U ovvjament kiku il-propieta kienet irħas ezma seta tħallasa minn rizorsi taħħa stess. Imma dak x'seta ġara, aħna tkellimna ma' servizzi legali leżma kienu verament ta' għajnuna għal dik li l-informazzjoni, iżda m'hemm xejn iżjed li nistgħu nagħmlu. U mem l-ebda individwu wieħed uffiċjali li huwa responsabbli li jew li kien eh, negligenti. Grazzi ħafna Sur Harton issa. Grazzi Sur President Pala politiku jiena ma nħossni ma nħoss kostra ta' nħossni bidejja marbuta, issa ma nista' nagħmel xejn, għalhekk eh, jiena irrit nenfasizza dar kummenti ma nix nitkellmu dwar il-peni legali l-importanti huwa jekk aħna nistgħux nibatu sinjal etiku minnaw. Irridu nuru li aħna ma naqblux ma din l-idea li aħna bħala l-autorità, l-ko-autorità baċtarja nkunu responsabbli. Grazzi ħafna. Jiena ma nxtiqx li nagħmel il-ħajja iżjed diffiċli lina l-koll. Iżda f'kuntesti differenti f'numru ta' okkażjonijiet aħna iddiskutejna ir-rwol fl-istruttura interistituzzjonali li għandhom il-kapijiet ta' stat u gvern u dawn il-laqat tal livell oli summits. Aħna dejjem għalunna b'mod ċar ħafna li miex entita li għanda l kapacita li tieħu deċiżjonijiet li huma vinkolanti legalment. Il-kapijiet ta' statu gvern jagħtu direzzjoni. Iżda fl-aħħar mill-aħħar huma il-Kunsill tal-Ministri tal-Finanzi jew min ikun li jimplementa. U jiena naħseb li hemmhekk irridu mmorru u diemhom irridu mmorru għax inkella ħanispiċċaw ehm, fis-sqaq. Jiena ma naħsibx li huma l-kapijiet ta' stat u gvern li huma responsabli finalment, għaliex huma ma jilleġislawx. U huma ma jeħdux deċiżjonijiet li huma vinkolanti legalment. Jina naf li iva mill-għamlu għadin fil-passat li jaqbdu jiddeċidu jew ikella fil-passat għalu li aħna għan iġildu l għat un il-Ministri tal-Finanzi jgħidu ma memx flusta. jina ma nasibx li nistaw najdu li din hija deċiżjoni tal-kapijiet ta' statu gvern. Jekk se jkunu huma l-kapijiet ta' statu gvern, dan ipoġġi lil kulħadd f'pożizzjoni ħażina. Monsieur Gaia. L-Onorevoli Gaia, issa fuq din il-kwestjoni tal-bini dejjem ikonna din il-problema aħna mal-aġenziji. Fil-Kunsill huma l-Kapit ta' Statu Gvern li jiddeċiedu dwar il-sit, um, il-sede tal-Aġenzija. Uh, Tana din il-problema, il-gvern tar-Renju Unit irrit illi il renju Unit eh, eh, illi l-Unjoni Ewropea eh, japplikaw l-austerità mbagħad jagħtuhom din il-biċċa art fejn il-prezz huwa għoli ħafna. U uh, Eh, fi blit oħra tar-Renju Unit il konsili Lokali żgur li kieku kienu eh, jagħtuna il-propieta ħafna irħas u kienu l-Unjoni Ewropea kien ikolla biss tagħmel kien ikolla biss ispejs tal-rinnovazzjoni. Eh, isek li kultant b'din id-deċiżjoni xejn ma jqum biżejjed flus, xejn mu għali żejjed nixtieq nagħmel komment personali u nikam bat tikkonkludi. Il-kol kam aħna inkluż il rapporter u numru ta' kellima ma jħossuhomx komdi eh, li intrabtulhom idejhom fuq din il-kwestjoni. U deċiżjoni li għandna dimna hija riżultat ta' deċiżjoni politika. U għalkemm aħna eh, nistgħu noħorġu b'opinjoni negattiva, dan ifixkel mbagħad ix-xogħol eh, ta' entità bħal din tal-eżma li hija tant importanti u li għandna bżonna. U huwa diffiċli biex wieħed jagħmel hekk politikament. Ma nafx għalhekk jekk forsi f'din l-opinjoni jew nkella f'xi post ieħor nistgħu nagħmlu xi stqarrija għall-istampa jew inkella konferenza stampa u ngħidu lill parlament Ewropew jew inkella l-kumitat tiegħu tal-budget huwa inkwetat fuq il-numru ta' aġenziji li qegħdin inħolqu f'postijiet differenti, fi blid differenti tal-Ewropa, jew kalla awtoritajiet u amministrazzjonijiet Ewropej. La il-qorti fil-fatt Eh, li eh, joħroġ bi sentenzi fuq il-brevetti ħajkun fi tlet eh, bli differenti, għalek aħna inħonsu suna ansjużi ħafna bleċċess li qed iseħ ħaf dawn il-korpi, aġenziji, entitajiet Ewropej li qegħdin jimbtu f'kull belt Ewropeja u f'lokazzjonijiet li hija mażula mill-pajjiż ospitanti. U mbagħad huwa il-ċittadini ħala sittaxa fuq livell Ewropew li jrid jiffinanzja dawn il-postijiet. Nistaw eh, nqajmu din il-kussjoni flaqa fil-trialogu fil-ġejjeni u namluwa anka fl-agenda tal-budget li jmiss ħankunu għedin nitkellmu dwar il-ħtiġijiet tal-Unjoni fir-rigward tal-appropjazzjonijiet tal-pagamenti. U dan jisforza lil kunsel biex Eh, jibqaw iġiel il-gvernijiet iżommu naqra idejhom u nistgħu nixbdu anka l-attenzjoni ta' ċittadini għal dawn l-eċċessi. Aħna eh, responsabbli wkoll imma aħna ma nistgħux inkunu aħna illi għom naqsu l-ispejjeż kif jahrab iż-żimel m'hemmx xejx x'namlu. Eh, Dominik Rikesh, ta' titkellem, grazzi ħafna xtaq jitkellem, skużawni. Din hija problema ta' proprjetà. Qed ikonna nirratifikaw deċiżjonijiet li ma ħadnihom x'aħna stess. Ma naħsibx illi aħna għedin niprofaw nħamġu l-aġenziji. L-aġenzija għanna bżonnom, hija l-politika statali illi miex tajba. Ma nix natu l-impressjoni li ċittadini li l-aġenziji huma responsabli minnaħa tagħhom. Irridu nappellaw għal responsabilità tal-istati membri nfusom dawk li huma xettiċi fuq l-Ewropa jagħmlu festa jekk aħna noqogħdu eh, niġbu l-attenzjoni fuq dan f'xi trialogu. Grazzi ħafna, jgħid il-President. Ħafna drabi jkun hemm punt fuq l-aġenziji f'dawn it-tipi ta' dialogi. Eh, Fit trialogu għalhekk huwa opportun li nsemmu għadi l-Honorable Hartong irid jitkellem. Jiena Naħseb illi il-qorti tal-awdituri joħroġ rapport fuq l-aġenziji u jkun tajjeb li aħna natuħd qatajn dan ukoll. L-qorti tal auditori fil-fatt huwa l-aħjar pożizzjoni biex uh, jagħmel dawn il-paragoni u jagħti l-opinjoni tiegħu. Monika, wara dak li smajt, wara dak kollu li smajt. Mela, wara li smajt li l-kellima ta' qabli, nixtieq nispjega li l ezma hija speċjali minħabba li mhijiex ġdida. Din hija suċċessur ta' regolaturi eh, ta' sigurtà Ewropej. Dan kien din kienet entità mm, Ewropea taħt liġi Franċiża u l-eżma eh, hija eh, ġiet s CESR u għalhekk illi hemm dan il-format speċjali għal um, din il-ħatra e, Għaslu dan it-tip ta' struttura minħabba li uh, hija suċessu legali ovvjament għandha ċertu obbligi. L-ispejjeż li aħna ħajkonna inħalsu huma limitati. E, 982.000 fis-sena mhux qed nitkellmu fuq miljuni. Xi 6 jew mit-telf kienu ikun aħjar ovvjament, imma mhux qegħdin nitkellmu ġifieri e, fuq ammonti enormi eżorbitanti. E, Fil-kas tal-Aġenzija tal-Mediċina aħna ma nixtieqx li, li din ma nixtaqniex li tmur f'Canary Wharf din semmejnija aħna forsi il-ċermen ħallini eh, nikkuntattja lil konsalu forsi il u forsi nisa nitkellem miegħu dwar dan. Ħajkonna l-istess problema fuq il-qorti tal-brevetti għax għazinna il-Pariġi, il-Munich u l-Londra, ġifri għal darbohra ħajkonna l-istess problemi pero għada ah, maħarġiġ deċizjoni aħarija, pero jina ma jidispjaċinix li kiku niprofa nikkuntatja li l konsil dwar l-ezma din hija dan is-suċessur ta' CESR kienet aġenzija tiġa teżisti u s-suċessur hija l-ezma. L-ezma spjegat dan is-servizzi legali konfermaw dan u l-ispejjet huma ma relativament baxxi. L-Onorevoli Hartong, <clears throat> il-punti illi semmejt fl-opinjoni tijak flimkien ma Shadow Rapporteur zina istom. Kollegi. Mela, nivotaw issa fuq l-opinjoni u Holmeyer. U jekk ma jimportax, jiena nixtieq illi nżidu dan fl-agenda tal-trialogu li miss kif qal l-Onorevoli Rike nassikuraw illi meta nitkellmu dwar dan fil-pubbliku ma niftemux ħażin, jiġifieri ma noħorġux li isna qegħdin ngħidu li aħna kontra l-aġenziji, ma aħna imħazbin biss dwar il-finanzi pubbliċi. Mela, minu favur eh, din l-opinjoni ta' Monika, minu kontra. Minu kontra, wieħed ngħid tlieta, erba. Grazzi ħafna. Grazzi Monika. Għanna u koll il-Frontex. Il-Frontex, il-kustjoni marbuta miegħu jekk irridux nittrattaw għajole. Monika. Dan huwa suġġett iktar pjaċevoli minn perspettiva ta' rapporter il-Frontex ikkonforma mal-rekwiziti kollha illi aħna minna l-Aġenzija fi rigward tal-politika tal-bini fitxow fissu sabu dar eh, prezz raġonevoli u l-Frontex għamlu xol tajab ħafna eh, ħadmu ibez biex jassikuraw illi l-ispejjes eh, jibqaw baxxi. Naqsu l-ispejjes tagħhom. kellhom problema ta' sigurtà f'xi bini antik kienu fis-seba fis-seba solar u fl-10 u fit-23 u kellhom anka l-stores eh, eh, issa il-ċens jala eh, fil-31 ta' Diċembru tal-2014 huma però kifett għamlu riċerka tajba tas-suq l-iktar pezz baxx ma kienx tajjeb frondo u għalek fl-2009 għamlu studju tal-veċinat biex jaraw e, il-ħtiġijiet tagħhom kellhom bżonn ħames mit eh, anzi 5000 metru kwadru. Allura għandhom bżonn aktar eh, spazju u għal din ir-raġuni Issa, il-Frontex eh, il, il eh, eh, sabu post għandhom 14.000 metru kwadru għall-uffiċini u anka xi zoni għal fejn jaħsnu l-affarijiet. il-prezz il u mhuwiex ħażin li jridu jħallsu għabbax għandhom ukoll xar xhur fejn mhux se jħallsu l-akkomodazzjoni u għalhekk Eh, ħajjihdu huma seba' seba solari b'kollox, ġifiri huma għamlu l-aħjar kisba li setaw jagħmlu mm, skont is-suq eh, tagħhom. Irridu nirringrazzjaw lil Frontex mm, tal-li għadu attenti ħafna kif jużaw il-fondi tal-budget. Din id-darba għanna faħru l-Aġenzija, s-soltu aħna forsi nil-mentaw, imma dawn nistaqilhom faħħarom. Għaw xie kommenti dwar da? Il-rapporter? Eh, ma t-nivu tamlu favur? Minu kontra? Tnej kontra? Assenzjoniet? Mela għaddi din? Dan il-proġett ħajib għaddej ġifiri? L-aħħar eh, punt ta' mela? regolament finanzjarju li għadu ma daħħax fisseħ eh, eh, dwar laser ACR ħaj jakussa dan il-bini ġdijt u ħaj jibbatulna l-informazzjoni dwar dan. Mela wasanna fit-tmim tal-votazzjoni tagħna tal-lum imma mhux fit-tmim tal-laqa tagħna tal-lum. Hemm trasferiment ieħor mid-dera. Nagħmlu dan it-trasferiment ukoll il-rapporter. Il-rapporter għall-istituzzjonijiet maħra. Għanna bżon aktar flus għal mikrofonu jgħid il-rapporter. Jien naħseb taħni fotaw fuq u għada dan. Nistaw namlu l-affarijiet illum flokada mela għanna għal-Portugis jien. Fir-rigward tal- il- um, li EAS mem labda problema biex din dottawa il-Servizz Azzjoni Esterna tal-Unjoni Ewropea. Eh, daw eh, tawna risposta ehm, profonda fuq il-pożizzjoni tagħhom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 ikun tajjeb l-interpreti jgħat muħjar jek ma jkunx interferenza. Jek tista titċaqla għal-post aktar eh, tajjeb aħjar. Na, mitura? Għajmas. Alors, j'appuie sur le bouton. C'est fait. Voilà. Bon, maintenant je pense que c'est bien. issa eh, l-affarijiet qed jaħdmu tajjeb. Mela, kont qed ngħid illi l-emenda numru 2 dwar dawn is-servizzi eh, esterni tal-Unjoni Ewropea tawna risposta fil-fond profonda fuq il- eh, l-informazzjoni tajba l-ek nisamu neħu riserva tagħna. hemm emenda numru 3 dwar li EAS il-talba għal trasferiment xi ħaġa li m'hemm bżonn nivutaw fuqha għax dan huwa punt ta' informazzjoni biss. Ma hemmx problemi nivutaw favuru dan, ġifiri. Ma se jkun iktar minn 10 fil-mija. Jiġifieri dawn qegħdin nimxu mal-ceiling um, li kellhom. Nixtieq nġdilhom l-attenzjoni il-CAS imħabba li dini li IAS e li mħabba dini istituzzjoni ġdida titqgħod attenta kif tippreżenta eh, il-talbit tagħha għall lemendi għal budget u ġifiri għal trasferimenti. Naħseb illi meta qed nitkellmu dwar l-emendi tal-biex naqt infissru eh, trasferimenti, ovvjament, nasib dinja ċara. Bħal istituzzjonijiet oħra li jes irridu jagħmlu l-istess ħaġa, ġifieri eh, li ma linji ħajtieħdu ma l-fondi u fejn ħajġu trasferuti. Inkella ikonna somom ta' flus illi jistaw joħolqu konfużjoni din it-talba għall-emenda numru 3 ġifiri da trasferiment għal kemm huwa punt ta' informazzjoni biss għandu jkun xi ħaġa li aħna il-kolla naqblu magħha. Iġifiri, edin ngħidu għawnek u kol, pero li li EAS tittoqt attenta kif tippreżenta it-talbiet tagħha u dan huwa fl-interess tagħha stess dwar it-talbit l-oħra l-trasferimenti tal-budget mill-Parlament. Għam talba għal għal 4.5 miljon uh, oħra uh, pala support legali għal l-EAS. Anzi, elfa euro. Iġifiri, mandu xikunem problema laqas bi trasferiment ta' din is-somma ġifiri nemendaw uh, il-budget. Minn um, prezz ta' Sakarov, il-premju Sakarov u kol. L-iktar emenda serja hija it-trasferiment eh, ċe 605. Ma rridux nitfaw piżijiet zejda fuq il-budget tas-sena d-dieħla għax hemm investimenti li rridu nagħmlu aħna mela kuna titkellmu fuq it-trasferiment l-emenda 605. Għanna bżonn dawn l-investimenti minħabba il-software, eh, il-teknoloġija ġdida, irridu nestendu il-Wi-Fi biex inkopru il-Parlament kollu din importanti ħafna koll, jekk aħna ħankunu eh, favur l-ambjent, irridu nassikuraw ukoll koll il-membri kollha għandhom aċċess għal eh, din il-kopertura U għalhekk dan it-trasferiment għandu jsir eh, għandkom tifutaw favuru nżommu f'moħħna illi dawn il-proposti minnaħat tal-Parlament ħajħorġu mir-riserva ta' kontingenza ma jistax jisir ġifiri trasferiment dirett imma meta l autorita Imma minħabba li aħna awtorità tal-budget nistgħu uh, nagħmlu uh, dan it-trasferiment din hija proċedura li tiġa għamilna fil-kumitat tal-budget uh, x'drabi oħra. Wieħed jista' jitrasferixxi flus mill-riservi ta' kontingenza. U dan meta jissiru eh, l-emendi tal-budget għal dan it-trasferiment ta' kollu li xtaqt ngħidilkom. Punt Laħar punt. Kemm bkjena alterzan orzimental kien vir. L-Ombudsman għandna trasferiment żgħir hemmhekk marbut mal-politika tal-bini 316 16 l-euro, 16 l-1000 euro. 16 l elf euro 16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 B'dan il-mod la l-istituzzjoni, la l-IES, għajem aktar mistoqsijiet mill-li tweġibiet paġna tlieta per eżempju, jinat illi fid-delegazzjonijiet hemm aktar spejjeż li huma mtewal 6.4 miljun għaliex inħolqu 23 kariga ġdida fid-delegazzjoni. Fis-sena intransparent von vorne bis hinten und es entspricht überhaupt nicht. Din naraw illi mawx trasparenza hawnhekk u din ma torbotx mal-mod ta' kif għandna nippreżentaw trasferimenti. Jina kontra li din ta' di l-istituzzjoni il-ġodda irridu jitalmu. Es unschlüssig, weil wir eben dwar kif għandhom isiru l-affarijiet hawn nuqqas ta' trasparenza. Hawnhekk mhix loġika ma nistgħux inseguha. Mill-linja sa linja hemm referenzi imma ma nistawx ngħidu jekk din preċiża 14 miljun fi trasferimenti jew 4 miljuni. Neħtieġu aktar informazzjoni. Jien nixtieq nkun naf ukoll eh, xhemm iktar affarijiet li qed jinħbew hawnhekk. Għaliex jekk ħadd ma jikkonforma magħhom hemm xalfin ikun regoli. Grazzi l-onorevoli ferm. għandi xi kummenti dwar il-trasferimenti tal-Parlament Ewropew għaliex ir-rapporter qed jgħid illi aħna qed nitrasferixxu l-flus mir-riserva ta' kontingenza għal kwistjonijiet legali, traduzzjoni, kwistjoni ta' kwistjonijiet ta' ICT. Jekk għamilna u nistgħu narġgħu nagħmlu hekk għalija li qegħdin hija ħażina. Hemm bżonn ta' budget xira, u mux riserva ta' kontingenza, din riserva edem għal sorprizi, għal affarijiet li ma stanix imbasruhom. Dawn l-anijiet, l-IT, traduzzjoni, affarijiet legali daw diġa uh, għamenni l-om trasferiment sena l-oħra u din is-sena narġaw namlu l-istess. Jien mhux kontra nifhem li dawn l-ispejjeż iridu nkopruhom imma iridu nibatu messaġġ lill-amministrazzjoni tagħna illi dawn l-ispejjeż għandhom ikunu fil-budget u m'għandniex nużaw ir-riserva ta' kontingenza għalihom. Si bien, monsieur rapporteur. Il-rapporter, grazzi ta' sew. Jena nista' nifima il-pożizzjoni tal-kollegi. Qegħdin naraw illi din il-proċedura ġiet użata biex inkopru investimenti li aħna neħtieġu. Dan nistgħu li l amministrazzjoni għanna l-heading għal dan it-tip ta' investiment jekk anke jekk possibbli f'termini legali u aħjar biex konna maniġġar tajjeb u aħjar li nħorġu bit-bassir għal sensi la siħa ta' investimenti. Hawnhekk qegħdin naraw li għaw nuqqas fil rigward ta' miżuri li għamilna dwar l-ewwel fażi tal-sistemi Wi-Fi. Anke hemmhekk rajna li kien hemm xi nuqqasijiet xi difetti li ġew irranġati u aħna kellna bżonn il-riserva. Jiena l-dastant favur illi napprovaw iżda ma rridux anzi rridu ngħidu illi hemm bżonn ta' aktar disċiplina. Hawnhekk rridu nkunu kapaċi mbassru investimenti bħal daw li niddefendu l-prinċipju ta' gwaljanza l-kondizjoniet tajbin ta' xogħol għalina l kol meta aħna nkunu qegħdin naqdu dmirna il-membri kollha tal-Parlament hija xi ħaġa ovvja li jrid ikollhom il kol aċċess għal wifi. Spiss aħna stess ingergru li m'għandniex is-software xira jew inkella m'għandniex il-mezzi u bekk ikonna produttività mhux tajba. U għalhekk minn din il-perspettiva jidher li l-affarijiet huma ġustifikati hawnhekk. Issa, aħna ser nispiċċaw biex ikonna l-budget tas-sena d-dieħla illi sena tuħ aktar peace Dwar il-pozizjoni tal-kollega Gressler, ma nafx jekk hawn xi ħadd mill-Servizz Ewropew tal-Azzjoni Esterna. Iżda jien diġà iddefendejt il-pożizzjoni ġifiri li fit-talba li jmiss trasferimenti aħna irridu aktar ċarezza, Mhux ser ngħid trasparenza, għax din jista' jkollha xi konnotazzjonijiet, iżda irridu ċarezza fil-prezentazzjoni. ta' dawn it-talbiet għal trasferimenti. Biżejt naraw xi jagħmlu l-istituzzjonijiet l-oħra meta jitolbu trasferimenti. Nerġa' ntenni din it-talba għal trasferimenti dwar m'hemmx bżonn ta' vot. imma tinsab hemmhekk biex tagħtina aktar informazzjoni jekk hawn xi ħadd mill-servizz Ewropew l-azzjoni esterna li les li jagħtina aktar informazzjoni tant l-aħjar. Jekk le. Nistgħu nitkellmu għada. Ejjew ma ninsewx li jista' jkun hemm xi suġġetti oħra involuti hawnhekk li lin minn din il-talba trasferimenti jiena niproponi illi nivvotaw dwar din it-talba u mbagħad nitkellmu għada f'aktar dettal. Forsi jekk ikun hawn xi ħadd li jirrappreżenta l-azzjoni esterna, is-servizz azzjoni esterna. Grazzi, rapporter. Ejjew ngħidu l-affarijiet waħda wara l-oħra dwar is-servizz azzjoni esterna. Aħna irdu nifutaw biss dwar trasferiment numru 2. trasferiment numru 3 jinsab hemm għall-informazzjoni l-Onorevoli Gressler qed tgħidilna illi dan it-tarif mhux biżejjed u għada ir-rappreżentanti tas servizz tazzjoni esterna ser ikunu prezenti hawnhekk u għalek jina qed nipproponi biex nifutaw fuq trasferiment numru 2 għaliex rridu nifutaw dwar dan imbagħad għada wara il-vot dwar il-rapport interim aħna ser namlu l-mistoqsija direttament li rappresentant tas servizz Sjoni esterna imma irdu nafżawhom biex huma jkunu lestew it-tweġiba tagħhom. Imbagħad naraw kif se nindirizzaw it-trasferimenti marbuta mal-Parlament Ewropew dwar trasferiment numru 2 minnu favur. Grazzi minnu kontra astensjonijiet jaddi dwar numru tlieta inti astjenejt. Skużani, astjenejt dwar il-numru tnejn. Dwar il-numru tlieta ma votajniex ser nitolbu aktar informazzjoni li servizzazzjoni esterna u dan se nagħmlu ħada. Dwar il-Parlament issa. Goran għamel kumment, kumment li naħseb li huwa ġustifikat, jidirli sur rapporter illi jekk aħna nifutaw dwar dan it-trasferiment għanna bżonn ukoll ta' opinjoni fejn nejdu l servizzi tal-parlament tal illi jekk kull sena ser joqogħdu jużaw ir-riserva ta' kontingenza għal spejjeż li huma dejjem l-istess u spejjeż ta' emerġenza ta' urġenza din mhix ċaħġa tajba. Nistaw nivvotaw fi blok dawn trasferimenti tal-parlament, iva minu favur, grazzi minu kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Dwar l-ombudsman. Minnu favur, minu kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Grazzi, onorevoli rapporter. U għalek għada ser naraw x'għandu xi il is-servizz azzjoni esterna. Issa l-Onorevoli Matera. Illi <coughs> issa moħħa aktar fil-kompjuter tagħha. Aziza Barbara. Aħna lestejna il-vot tal-voti tal-lum għada ser nivvutaw dwar il-rapport interim. Iżda, fadlinna, illum, fadlinna zewċ rapporti ta' Sinjura Matera, wieħed dwar il-programm Europa Kreativa u liħor dwar il-programm l-Europa għad-ċittadini. Ser ikon ukoll skambju ta' femmiet dwar ir-rapport Herkul tlieta. Iżda, Richard Ashworth ma jinsabx hawnhekk. Barbara. Nadilek il-kelma dwar il-programm Ewropa Kreattiva. Grazzi tal-possibilità illi tajtuni biex nressaq din opinjoni l-lum jiena xtaqt nippreżenta il-proposta tal komissjoni dwar il in ta' żewġ programmi ġodda għal-qafas finanzjarum tal għal l-Ilmis 2014-2020 Ewropa kreattiva, Europa għaċ-ċittadini. Dwar Ewropa kreattiva, il-Kommissjoni stabiliet illi l-appoġġ għas-setturi kulturali u kreattivi irrit jibqa' element essenzjali mill-pakkett finanzjarju li jmiss u proponiet bħala programm uniku ġifiri għaqdet flimkien mal-programm Europa Kreattiva il-programmi antiki, kultura, media u media mundus u zidet strument finanzjarju ġdid biex ittejjeb l-aċċess għal kreditu mnata l-SMEs u kol l-organizzazzjonijiet illi jaħdmu fis-settur kulturali. L-anijiet ta' dan il-programm nistaw naqduhom poġġuhom f'żewġ f'erba' punti. Nappoġġaw il-kapaċità ta' setturi kulturali kreattivi nipromuovu il- dawn l-opri kreattivi insaħħu il-kapacità finanzjarja ta' dawn is-setturi u koll napoġġaw il-kooperazzjoni politika transnazzjonali biex bekk niffavorixxu l-iżvilupp ta' politika għall innovazzjoni u koll modelli ġodda ta' negozju. L-allokazzjoni proposta għal qafas finanzjarju li jmiss hija dik ta' 1.8 biljun euro Hawnhekk xtaqt inserraħ moħ il-kollegi Taljani għaliex kien hemm żball fit-traduzzjoni bl-Ingliż fejn kien hemm miktub li huma miljuni dawn u mhux biljuni, imma huma biljuni, wieħed punt min biljun u mhux wieħed punt wieħed seba' biljun. Kien hemm dan l iżball żgħar fit-traduzzjoni. Jiena bħala rapporter ta' dawn iż-żewġ opinjonijiet, jiena l-ewwel qabel kollox rrit illi nżidu l-allokazzjoni tal-budget għal dawn iż-żewġ setturi, is-settur kulturali u dak kreattiv u kol il-ħtieġa illi fiħdan il-test leġislativ indaħlu il-distribuzzjoni tal-fondi skont is-setturi u kol il-ħtieġa illi nsaħħu id-dimensjoni internazzjonali ta' dawn iż-żewġ setturi. Imbagħad il-punt numru erba iġifiri l-importanza li nagħtu spazju lill artisti zazax. F'dan il-budget tal-2013 tkellimna ħafna dwar l-attenzjoni li rdu nagħtu liż-żgħażagħ u għalhekk punt numru erba' niftakru fiż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ, l-artisti zazax, zazax, l artisti żgħażagħ fis settur kreattiv u kulturali dwar il-programm Ewropa ċittadini. Il-proposta tal komissjoni tisħaq dwar l-importanza għat-ċittadini Ewropej li huma jiftakru, jkunu jafu l-istorja tagħhom, l-istorja tal-Unjoni Ewropea u kif din nibdet. Iġifieri jkunu jafu x'tip ta' proġetti Ewropej kien hemm fl-Unjoni Ewropea. Għalli spiss l-Unjoni Ewropea tidher bħala realtà imbeda iżda nafu illi il-proġetti Ewropej għal territorju huma importanti, jiena dwar l anijiet ta' dan il-programm staqt ngħidilkom illi huma dawn li wieħed ikun jaf x'inhi l-istorja tal-Unjoni l-Identità Ewropea biex bekk iċ-ċittadin ikun marraf nħedġu wkoll is-sem demografiku u ċiviku il-sem demokratiku u ċiviku taċ ċittadini fl-Unjoni dwar l-ammont l-allokazzjoni għal dan il-fond Dan huwa ta' 2.9 miljun euro meta mqabbel mal-215 il-miljun euro fil-qafas finanzjarju attwali jidher li hemm żieda tajba ħafna iżda jien ser nipprova inżid b'5% aktar din l-allokazzjoni jekk possibbli. L-aċċess għal programm ukoll irid jiġi garantit li proġetti fuq skala żgħira u anke Fir-rigward ta' dan il-proġett jiena qed illi għandna nagħtu attenzjoni li żgħażagħ ġifieri proċeduri ta' semplifikazzjoni biex wieħed ikollu aċċess għal dan il-programm. Jiena provajt inkun kemm jista' jkun sempliċi u nqassal l-affarijiet jidirli illi huma żewġ programmi tajbin ħafna illi ser ikunu għad dispożizzjoni tagħna fil-ġejjeni u nittamaw illi il-kollegi jgħinuni bl-emendi tagħhom biex inkunu nistgħu ntejbu il-proposti l-iskadenza għal trasiq tal-emendi hija dik ta' 22 ta' Ottubru. U ser nivvotaw f'dan il-Komitat fil-15 ta' Novembru. Grazzi kollegi għall-attenzjoni tagħkom u grazzi President tal-li għaddejt l kelma. Grazzi Barbara. Kont ċara mens dwar dak li inti qed issa l-onorevoli Gajla. Mill-punt di vista ta' soċjaldemokratiċi m'għandniex problemi dawn iż-żewġ programmi aħna napoġġaw il-proposta mir rapporter fi rigward tal-programm Ewropa Kreattiva u li l-affarijiet ikunu vinkolanti legalment hawnhekk u din ma ssirx fl-annes. Nixtieq nitkellem dwar problema metodoloġika jiena ninsab fil jiena membru fil-Kumitat għal kontroll tal-budget ukoll u spiss ngħaddi mill-esperjenza traumatika meta l-konferenza tal-presidenti tippospon il-miżuri tagħna. u tgħid li dan jista' jikkomprometti l-ħidma tal-kumitat tagħna. Aħna fil-Kumitat tal-Affarijiet Reġjonali deċidejna illi nres u emendi ma nafx jekk il-Kumitat tal-Affarijiet Reġjonali u x'il-kompitu tiegħu li jagħmel dan. Imma aħna bħala esperti tal-budget nindirizzaw dawn is-suġġetti li huma koperti minn dawn il-programmi hemm ħtieġa li aħna nappoġġaw l-industrija kreattiva iżda f'rigward ta' dan il-budget aħna għandna diskussjoni għandna problema metodoloġika hawnhekk ser nitkellmu dwar l-aspetti budgetari, biss dan ir-rapport din hija l-mistoqsija metodoloġika jew inkella aħna ser nirrispettaw l-opinjoni tal-maġġoranza f'dan il-kumitat. Jiġifieri natu l-opinjoni tagħna dwar is-suġġett dan il-kumitat irid jiddeċidi darba l dejjem aħna esperti budgetari dwar is-suġġett ta' dan il-programm Ewropa ċittadini jiena naqbel ukoll il-grupp tiegħi jaqbel dwar il-prinċipju iżda jiena ma nafx kux għaqli kif suġġeriti rapporter illi setturi differenti jekk nitrattawhom u nideterminaw, jekk irridux nideterminaw il-kompetenza minn qabel, jekk naraw il-linji ta' dan il-programm illi huma marbuta fl-imkien huma ġustifikati, jiena żgur minn dan, iżda X'interess ser ikun hemm f'dawn it-temi fost il-soċjetà ċivili tagħna. Ma nafx jekk għandix nintrabtu ma dawn il-setturi tematiċi diġà minn issa jista' jkun hemm talba mis-soċjetà ċivili għal settur partikolari u mhux għal settur ieħor u idejna jintrabtu xi ftit hawnhekk. Grazzi xi ħadd jixtieq jitkellem? Rapporter, tixtieq treaġixxi? Le. Grazzi tassew. Issa kif qalet ir-rapporter dwar dawn iż-żewġ rapporti. L-iskadenza għal tresiq tal-emendi hija 26 ta' Ottubru f'nofsinhar ser nivutaw fil-15 ta' Novembru għanna opinjoni tal-Kumitat għal-Affarijiet Kulturali u dan il-Kumitat ser jadotta ir-rapport fis-27 ta' Novembru u probabbli jgħaddi għal plenarja ta' Diċembru. Tajja pwis, jekk ħadd ma jixtieq jitkellem, nixtieq ngħid illi aħna lestejna l-aġenda tagħna għallum. U bekk għallejla nistgħu nagħlqu. Il-laqa ser niltaqgħu għada. Sa kemm hemm xejn Sinjura, li xtaqt titkellem? Xtaqt titkellem dwar rapport matera, skużani. Għandi xemx fajnejja, ma tantx nista' nara sew. Et tammixni ix-xemx u anke wiċċek. Grazzi, President. Jiena xtaqt l-qabel kollox nitkellem dwar il-rapport ta' Barbara dwar il-programm Ewropa Kreattiva. Jiena naħseb li żewġ rapporti għandhom punti għandhom affarijiet in komuni. Imbagħad jiena nixtieq nresaq xi emendi dwar l-allokazzjoni għal aktar fondi fl-MFF li jmiss biex aħna nkunu nistaw nżommu mal-għanijiet tagħna, nkunu nistaw nindirizzaw sfidi ġdidi ġodda fil-ġejjeni. Huwa importanti fl-opinjoni tiegħi li meta jkollna kriżi ekonomika bħal dik li għaddejjin minna bħalissa il-kultura ma ninsewix. Id-dimensjoni kulturali ma nix nissottovalutawha ma rridux nissottovalutaw l-importanza tal-kultura meta aħna kunu għaddejjin minn krizi. Minnaħa l-oħrajn għax taqt nżid punt qasir ħafna jider bieċar illi hemm diffikultà kbira fl-Ewropa meta niġu biex nipromovu xogħlijiet kulturali, arti, artisti kulturali minħabba din il-kriżi ekonomika u nazzjonali nista' nagħtikom l-eżempju tal-Portugal fejn is-sitwazzjoni hija waħda drammatika il-Ministeru tal-Kultura għadu kemm tneħħa memx Ministeru u kull ma hemm huwa segretarju memx Ministeru u rajna li l-appoġġ għal dawn l-attivitajiet tnaqqas. għalek aħna irridu nikkonsidraw illi is-settur tal-kultura jista' jkun 4.5% tal-GDP totali u l-fatt illi ser ikonna parti mill-budget li ser tappoġġa l-Ewropa kulturali hija kwistjoni importanti ħafna. Ma tantx fadal fadlinna żmien għanna ftit tal-ġimgħat biex nagħtu l-kontribut tagħna biex nappoġġaw dan ir-rapport, jiena xtaqt nitkellem dwar dan il-punt iva rridu nappoġġaw dan ir-rapport din hija kwistjoni tassew importanti għalina wkoll, grazzi. Grazzi, Alda. L-ebda kommenti jħor. Issa, ser nalqu il-laqa niltaqaw għada fid-disa biex nivvotaw dwar il-rapport interim. mill onorevoli Berger, u l-Onorevoli Calvin u ser u ukoll dwar ir-rapport Jean-Luc Dehan. Dwar il-proposta għal regolament għal rizorsi propi għabbażi ta' taxxa fuq il-valur miżjud imbagħad ser ikomna skambju ta' femiet dwar l-opinjoni minn Richard Ashworth dwar il-programm Hercules 3 Imbagħad ser nagħmlu mistoqsijiet li rappreżentanti tal-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna ser nitolbuhom dwar it-trasferiment, it-talba l-trasferiment numru tlietek ma tkomx kummenti intemmu illa hawnhekk u naġġornawhom.